Higgins dan ser nizloħ fil prozedura verbali. Għaw xie ktar mozzjoniet, Iva? Eh, signor President, sa ma kważa ta' minn guxterji deklarar k'nimus. Sir President, l-istess ħagġa, xtaqna bis najdu illi aħna jina votajt favor il-mozzjoni rezoluzzjoni dwar il-Russja.